Presidenti, imma ftakru li l-proposti l-iktar rilevanti tal-pakket tal-migrazzjoni u l-azil għadhom imwaħlin fil-Kunsill u fit-trilogi għalhekk ħaġa tajba li se nivvotaw fuq dar regolament biex nagħtu aktar kapaċità l Gwardja tal-Ewropea tal-Frontieri tal-Kosta importanti li nagħtu din l-odda l-kapaċitajiet meħtieġa biex tigarantixxi ġestjoni integrata sabiex tiġġestjona l-immigrazzjoni b'mod effiċjenti u tigarantixxi livelloli ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea billi tħares fl-istess ħin ċirkolazzjoni libera tal-persuni. Il-ħolqien ta' 10.000 eh, gwardjan tal-frontiera u il-kwistjonijiet tal-ritorn u l-intensifikazzjoni ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' kapaċitajiet operattivi fundamentali sabiex nigarantaw nigarantixxu eh, Eh, kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' akkoljenza anki dawk ta' oriġini u ta' transitu. Palissa l-Aġenzija flimkien mal europol li hija waħda mill-pilastri biex li tejna nigarantixxu spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni. Għal dan huwa importanti illi mill-Parlament Ewropew inkomplu naħdmu u natu kapaċitajiet ikbar u aħjar lil din l-Aġenzija Barra minnek hemm is-sigurtà, sigurtà li dan il-gwardja hija sottomessa u marbuta mal-liġi tal-baħar dritt internazzjonali umanitarju u l-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Um, Domna Fajon, un minut. Kvala. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fajon għal minuta. Għanna bżon protezzjoni aħjar tal-frontier estern tal-Unjoni Ewropea għaliex Din hija vitali għal funzjonament tal-żona Schengen. U nappoġġja wkoll il ftejm formali li ntlaħaq bej l-istati membri li se jingħataw fil-vot għal-vot l-lum. il lum 10.000 eh, gwardja tal-frontiera l 2027 se jkunu prezenti u namen nemmen li importanti li stati membri jieħdu responsabiltajiet prinċipali tagħhom għal ġestjoni tal-frontieri tagħhom. U rridu noqogħdu attenti biex nipproteġu id-drittijiet ċivili ta' dawk kollha li se jiġu ritornati għal pajjiżi terzi mill-Frontex L-azzjonijiet tal-Frontex u l-kooperazzjoni tagħhom ma' pajjiżi terzi bħal pereżempju dawk tal-Balkani tal-punent għandhom jiġu sottomessi għal ftejmit ġodda biex nassiguraw protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Nejdilkom eh, ukoll ir-regoli l-ġodda fuq il-frontieri esterni mhux se jkunu validi mingħajr il-kwistjonijiet l-istess eh, verifiki għal frontieri interni. Grazzi. L-onorevoli Zumbaski. Grazzi ħafna. Jekk irid ikun hemm aġenzija waħda utli eh, u li għandna nagħtu l-fondi għal għajja propju dik ta' Frontex. Il-frontieri esterni huma eh, vitali eh, sabiex nasiguraw l-libertà ħilsa fl-Unjoni Ewropea l rridu nkunu konsistenti. U għalhekk jiena nilqa il-mandat stis tal-Frontex u il- li nirrepeti għalli rridu naħdmu fl-imkien biex nwaqfu l-influss tal-immigranti eh, irregolari. L-Europa għandha tkun dar maluqa biex niproteġu l-standards tagħna tal-ħajja. Iżda biex tgħix fl-Ewropa mhijiex privileġġ lanqas l-immigranti eh, ekonomiċi u ma jaċċettawx il- ħsibijiet il-valuri tagħna u terroristi wkoll jistgħu iwaslu għal dawn iċ-channels migratorji. Grazzi. L-Onorevoli Urta Sun għal minuta u nofs. Grazzi dan il-mandat se jibqa' jissemma l-mistħija ta' 18.000 l ruħ li tilfu ħajjithom fil-Mediterran u naħseb illi se nagħlquh dan il-mandat fl-ar mod possibbli bir-riforma tar regolament ta' Dublin, tar riforma tal-regolament dwar l-azil imblokkati u ħlaqna dan ir-regolament ġdid għall Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta li se tiswa ħafna miljuni ta' flus mingħajr manna eh, mekkaniżmu ta' ħarsin ta' drittijiet fondamentali u laqqas mezz biex ikonna salvataġġ fil-Mediterran kif konna tlabna l-Parlament u kif konna tlabna waqt il-votazzjonijiet fl-ħarnet il-gvernijiet jikriminalizzaw l-NGOs kif ġara f'Barcelona jew ħalluhom joħorġu biss biex jagħtu għajnuna umanitarja mhux biex jisalvaw in-nies mela qed nikkriminalizzaw l-NGOs u aħna mill-banda tagħna ma nagħmlu xejn. E, urġenza għal mandat fl-imess u għalli nwaqfu din il-ħagġa ta' mistija darba l-dejjem. Gall, L-Onorevoli Gall, Komissarju, eh, Sur President, il-Frontex teoretikament jista' jgħin biex eh, nipproteġu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea kif il għaliex dan huwa eh, fir-responsabilità tal-Istati Membri li nsaħħu l-mandat tal-Frontex mhijiex xi ħaġa li se xekkel is-sovranità tal-Istati Membri m'għandux. Anzi l-Aġenzija m'għandix eh, xekkel l-abilità fil-protezzjoni tal-Istat Membru biex jipproteġi l frontieri tiegħu stess. Għal-insta jekk dan mhuwiex possibbli fil-prattika hija kwistjoni oħra. Aħna jiddispjaċina l-fatt li il-rapport ma jiddiskutix l-appoċ ta' autoritajiet bħal f'pajjiżi bħal Maċedonja u f'pajjiżi terzi u minħabba fekk mhux se jkun jista' jgħin eh, fir-ritorn tal-migranti irregolari dejjem ridna insaħħu l-Frontex biex insaħħu l-frontieri tagħna u eh, aħna konna qed nieħdu sem kbir minn dak mill-protezzjoni mingħajr l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea u aħna nistennew il l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi aktar appoġġ finanzjarju biex eh, tgħin l-Ungarija fil-protezzjoni tal-frontieri esterni tagħha. Grazzi l-Ungerija. Ah, L-Onorevoli Gil. Iva kien indispensabbli li nsaħħu l-Aġenzija tal-Frontex għaliex il-frontieri jridu jkunu ġestiti fuq livell Ewropej ġifier naqbel ma' din ir-riforma tal-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta dejjem fir-rispett tad drittijiet fondamentali tal-persuni kontrollati fuq frontieri esterni. Jiena għandi żewġ punti li dispjaċini għalihom f'din l-aħħar tal-mandat tagħna eh, ħasra illi m'għandniex mandati attivi moti għall frontex li salvaw in-nies fil-baħar tant nies tilfu fuħajietom fil-Mediterran fil-2018 l-NGOs jieħdu riski u l-istati membri eh, farfu responsabilta hija ħasra għall-iktar minn siġur l-NGOs edin jaħdu jamlu huma fuq eh, salvataġġ fil-baħar l-istati membri jalqu l-bibin u t-traffikanti igawdu. Mbagħad it-tieni riforma tal-Frontex eh, fil-fatt eh, m'hemm xejn ġdid fuq il-sistema tal-Ażil Ewropew hija responsabbli tal-istati membri li mblokkaw din is-sistema fil-waqt li l-Parlament ilu iktar minn sentejn li preżenta l-pożizzjoni tiegħu. Na Tomasic minut gospodine predsjedavajući l-onorevoli tomai għal minuta nos grazzi ħafna sur president frontex irid ikollu l-irwol li jproteġi l-frontier esterni tal-unjoni ewropea iżda direzzjoni proposta tal-iżvilupp tal-aġenzija huwa ħażin minflok ma nispeċjalizzaw reazzjoni eh, speċjalizzata li tiġi eh, użata f'każ ta' emerġenzi u saħħu l-frontieri bil-pulizija u ma servizzi burokratiċi ħafna li qed jiġu stabiliti. U l-iskop huwa eh, dubjus. Eh, rridu insolvu l-problema fis-sors tagħha F'din il proposta l Frontex mhux biss jipparteċipa fir-ritorn tal-immigranti mill-pajjiżi terzi għal pajjiżi terzi, iżda l-Frontex se jkun lodda biex tassisti fir-ritorn tal-immigranti mill-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq għal pajjiżi tal-oriġini wkoll U b'tali politika aħna qed nikkundannaw li nfusna biex niġġieldu l l-immigrazzjoni illegali u niġġieldu l-kriminalità eh, u nibatu għom il-bot kemm jista' jkun mill-frontieri tagħna għandna bżonn bidla drastika mhux biss waħda kosmetika. Grazzi. Honorary Ragel eh, mhuwiex eh, preżenti, l-Honorable Kienge. Grazie President. Grazie President. Eh, b'sens kbir ta' responsabilità l-awla um, ehm, il-reforma tal-regolament tal biex, biex, eh, biex nwaqfu l-gwardja tal-frontiera u tal-kosta. Għamilna negozjati u <laughs> ħdimna fuq test kil-iva seta kien iktar ambizjuż però uh, se jikontribwixi biex jikonsolida wieħed mill-erba pilastri identifikati għall-immigrazzjoni, il-ġestjoni tal-frontieri esterni. Però nixtieq infakkar li l-Kummissjoni fl-istess pilastru edha ukoll tappella l-Europa biex iżid l-attività ta' rescue and uh, Eh, search and rescue fil-Mediterran. Dana għandu jkun fir rispett però ta' drittijiet fundamentali. L-appoċ ta' din reforma fil-fatt tifisser li aħna rnexxinna nżommu eh, eh, il-protezzjoni ta' dawn id-dritti u il-search and rescue jibqaw emmek u hija priorità tal-sistema komun ta' azil. Nirringrazzja lill kummissarju u nibat appell illi nerġaw nibdaw nużaw Sofija untuwa iktar strumenti li il-President qed jinterrompi l-kellim. Domnu Radev un minu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Radev għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, Signuri. Na niftakara ċara, ħames snin ilu bdejt il-mandat tiegħi fil-Parlament Ewropew. U dak iż-żmien Eh, kif konna qed noħol u dil-Gwardja tal-Frontieri, kienet dan kien proġett vag ħafna hija xi ħaġa li forsi timmaterjalizza sal-2030 iżda mhux qabel. Iżda ma rajniex ir-realtà għaliex nafu li l-problema eh, kienet ħafna ikbar fejn kien hemm iktar minn miljun eh, migrant li qasmu il-frontieri esterni tagħna u minkejja li l-gwardji tal-frontieri kienu hemmhekk u kienu lesti biex jiġġestjonaw il-frontieri eh, xorta waħda kena niddiskutu x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu l-frontieri tagħna fi żminijiet ta' kriżi. Femna wkoll li Schengen huwa importanti mm, meta l-frontieri esterni huma b'saħħithom biżejjed nafu li l-Ewropa trid tassigura l-sigurtà tagħha fil-frontieri esterni tagħha u issa erba' snin wara qed nitkellmu dwar il-ħolqien ta' din l-Aġenzija tal-Gwardji baxar telef eh, personel li se jkollhom setat ġodda. U naħseb li din l-Aġenzija l-ġdida hija l-manifest ta' solidarjetà reali Eh, solidarità bej l-istati membri li huma fuq ġewwa tal-Unjoni Ewropea u dawk li huma fuq il-frontieri esterni ukoll. Grazzi, grazzi, issa ngħaddu għal proċedura catch għanna għandna 10 persuni fil-lista tal-catch U nixtieq ngħaddi l-kelma lil kulħadd iżda nitlobkom nitkarra panzi biex iżommu ma dik il-minuta li tingħataw għaliex fil-ħamsa l-votazzjoni u hemm punt ieħor fuq l-aġenda sa dak iż-żmien. Allura nitlobkom biex iżommu mal-minuta tagħkom. L-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, Sur President. Eriddu nfakkrukom li din il, eh, dan il-rapport huwa eh, risposta għal l-izbalja minna fil 2016 meta ma konniex qed nipproteġu il-frontieri ta' Schengen dak iż-żmien fej kenna bżonn f'dak iż-żmien kenna żewġ miljun immigranti li daħlu u ħut minnhom kienu eh, immigranti li kienu qed jaħarbu mill-abus f'pajjiżhom. Imma fosthom kien hemm ħafna minn dawk li ma kellhomx drittijiet għal talbiet tal-azil u kellhom jintbatu lura f'pajjiżhom. Allura jiena kuntent ħafna li l-Gwardja tal-Kosta huma msaħħa. L-Unjoni Ewropea trid tipproteġi s-sigurtà tagħha stess u trid tipprovdi l-azil lil dawk li verament għandhom bżonn l-azil. Il-problema hija li eh, jekk eh, daw eh, l-eluf ta' persuni jaslu fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea missa tħossa sigura u eh, mhijiex se tagħti l azil lil dawk illi għandhom id-dritt tal-ażil lanqas. L-Onorevoli Pizzula. Grazzi ħafna, Sur President. Wara tliet snin ta' eh, funzjonament tajjeb tal-Aġenzija. L-Aġenzija l-ġdida se tkun tista' tassigura eh, libertà ħilsa f'żona Schengen. Jina nilqa l-ħolqien ta' l-10.000 eh, persuna eh, għal dal din l-Aġenzija u din hija reazzjoni għas situazzjoni perikoluża li għandna fil-frontieri esterni tagħna. Jiena naħseb illi kien eh, f'waqtu li nikkonsidraw dil proċedura kollha ta' lotja ta' azil, status tal-azil dan huwa importanti mhux biss għal żona Schengen. Iżda jina ninsab kuntent li fil-kontroll, fil-ġestjoni tal frontier estern se jkonna l-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Stevens. Voorzitter collega's, we have a front... Sur President, eżis kollegoli dejjem appoġġjajna eh, l-Aġenzija Frontex l-ewwel darba fl-2016 meta Frontex ingħata l-irwol li intervjeni iktar fir-ritorn tal-persuni li eh, ma natawx l-azil. Issa qed nappoġġjaw għal darba oħra il-Frontex. Il għaliex mixin fi direzzjoni tajba, Frontex għandu rwol importantissimo fil-implementazzjoni tal-politika migratorja. Din taħdem biss jekk ikonna frontieri esterni b'saħħithom u Frontex se jgħinna f'dan. Li jkollna aktar riżorsi, aktar staff se jippermettilna nindirizzaw l isfidi tagħna u Frontex għandu bżonn ikun attiv f'pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea li mhumiex ġirien tal-Unjoni Ewropea lanqas. Iżda Frontex jista' jgħin biex jirritorna lil dawn il-persuni Per eżempju bħal pajjiżi bħal Marok għal pajjiż ieħor Niger per eżempju din hija xi ħaġa li malħaqniex u din hija ħasra, grazzi. Sir. And uh, may I begin with expressing my regret that such an important... Grazzi, ħafna u din hija kwistjon importanti ħafna fejn eluf ta' nies, biljuni ta' euro involuti, il-kollegi hawnhekk f'dan f'din l-awla eh, mhumiex qed indirizzaw il-mistoqsijiet adegwat. Iżda madana kollu, bla dubju ta' xejn soluzzjoni għal din hija sempliċement id-dritt tal-liġi. Jekk il-persuni rridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali, irrid ikun hemm regola ċara u tgħid skużani trid tintbat lura. Iżda mill-lat ieħor irrid ikun hemm rotta legali għal persuni li jridu jitolbu l-azil għaliex kull persu, kull pajjiż jaċċetta l-azil li jagħti li joffri l-azil għal persuna li qed tiġi persegwitata eh, fil-pajjiż. Iżda l-mistoqsija jekk il-11 biljun euro u l-10,000 ruħ addizzjonali hum jissejjejnu f'din ir-regola. Forsi regola sempliċi tkun bizzejiet. Grazzi. L-Onorevoli Bogovic. Għala, za eh, Grazzi ħafna sur, President. Jina kontent ħafna li nara li il-Parlament Ewropew laħaq ftehim eh, fir-rigward tal-fatt li il-frontieri esterni ridu jiġu protetti u dan jiggarantixxi paċi u prosperità fl-Ewropa u l-funzjonament tas-sistema Schengen. Sfortunatament, ma rajniex eh, l-dawl fl-2016 iżda sta tliet snin wara fl-aħħar irrealizzajna illi rridu nwaqfu l-immigrazzjoni irregolari u jina konvint li rridu namlu aktar passi il-qoddim u l-Frontex li tiġi estis eh, mill pajis terz għal pajis terz. Jina nġi minn Slovenja fej fl-2015 kena 10.000 eh, persuna kienu għet jaddu mill-frontieri tagħna kull jum u għal darbohra dawn iċ-ċifri għet jerġaw jizdiedu u ma naħsibx li din situazzjoni se tinbidel fil-futur. Jina naħseb li rridu nassiguraw li l-persuni li ġejjin mill-Bosnja, mis-Serbja jistgħu jintbagħtu għal pajjiżi terzi permezz tal-għajnuna tal-Frontex. Grazzi. Presidente Komissario Avramopoulos, soy un socialista español. Sur President Komissarju, membri onorevoli, jiena eh, favur l-Europa, jina soċjalista u jiena nara fil-importanza ta' dil kwistjoni u waħda mill-kwistjoni bażiċi f'dil kwistjoni hija frontier estern siguri. U li jkollna aġenzija tal Gwardja Ewropea tal-Frontier tal-Kosta baxar telef persuna u nefqa kbira aħna restaqna fil-fat emendi eh, għal biex nżidu l-operazzjoni u koll għal l-estensjoni mal eh, pajizi terzi biex jiġu rispettati kol drittijiet fundamentali ta' dawn il-person li jintbatu lura. Iżda din hija eh, ħasra uh, minħabba l-izbilanċ li għaw f'termini ta' drittijiet umanitarji. Illa li xkien hemm nuqqas ta' solidarjetà eh, fil-frontieri eh, ta' tramuntana ta' Spanja b'mod ġenerali tal-Mediterran. Il-riforma ta' Dublin u koll eh, semmit fil-Konsil iżda din hija xi ħaġa li għandha tiġi diskussa fil-Parlament l ġdid Grazzi. Kire Prodre, jgħal mia fora thello na metaferu. Grazzi għal darboħra jiena nixtieq nixtieq niprotesta għal dawk illi jgħixu fil-ġew għal flussi gbar ħafna ta' migranti illegali illi jaslu fil-Greċa Dan l-aħħar kien hemm dikjarazzjoni ta' protesta f'Samos għaliex l-abitanti ma mhux qed jaċċettaw iktar migranti illegali hemm wisq ir-rwol ta' Frontex hemm bżonn intejbuh biex inkunu nistgħu nagħmlu biċċa xogħol serja u effettiva fuq dak li għandu x'jaqsam sikurezza tal-frontieri mhux biss tal-baħar għaliex aħna għanna ħafna arrivi anki minn mill-art. Eh, però hemm bżonn li x-xogħol ta' Frontex jittejjeb fuq il-livelli kollha, anki fuq l-epiro